bitte. Sehr Staatspräsident President, aħna nilqawk fil-Parlament Ewropew huwa onur kbir għalina li ġejt magħna illum u għal ħafna snin kelkom relazzjoni mill-qrib mal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha. Pala president ta' pajjiżek jiena nixtieq nilqak għaliex il-pajjiż tiegħek kien membru importanti ħafna tal-Unjoni Ewropea mhux biss fil-kuntest ta' diskussjonijiet fuq il-migrazzjoni li wassal għal sfidi kbar għall-Unjoni Ewropea imma għal affarijiet oħra wkoll. Aħna nixtiequ nirringrazzjawk talli għamiltilna dan l-unur li tiġi hawnhekk u tindirizzana. Nitolbok issa biex jekk jogħġbok tieħu postok u twassal l-indirizzjak lill-Kamra. Grazzi. Mr. President. President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, Eccellenzi, Sinjuri, ħbieb, huwa privileġġ li aħna nindirizzakom, jiena nindirizzakom hawnhekk bħala President tal-Bulgarija. Huwa onur li nitkellem hawnhekk fil-qalba tad-demokrazija Ewropea. Jiena president pro-Ewropew gburi ħafna ta' nazzjon pro-Ewropew ukoll. We Bulgarians are proud to be Aħna il-Bulgari kuntenti li aħna ankra ta' stabilta' huwa l-impenn komuni tagħna illi niddefendu id-demokrazija, drittijiet tal-bniedem, il-libertà, l-istat ta' dritt u s-solidarjetà. Aħna irridu nkomplu niffurmaw l-istorja tagħna għal Ewropa li tkun unita maquda fl-imkien u fil-paċi, imma il-paċi u l-libertà huma ikkonfrontati illum qegħdin naraw l-ar sitwazzjoni ta' sigurtà mill-aħħar ta' tieni gwerra dinja qegħdin naraw differenti fundamentali bejn il-poteri tad-dinja u dawk reġjonali. Il-frontieri nazzjonali u l-prinċipi internazzjonali qegħdin jiġu ipperikolati għedin f-sistema fejn il-poteri ta' dinja u reġjonali mumiex eh, kapaċi jisolvu numri gbar ta' konflitti li qed jinħolqu. Ħafna f'reġjuni hemm il-gwerer u it-terrur. Illum fl-Ewropa aħna nifmu illi dak li jiġri fil-vand nofsani jew fl-Afrika jeffetwa koll il-ħajja tagħna b'mod dirett. Illum il-ġurnata il-frontieri deħlin lura. L-istess ġenerazzjoni illi waqqat il-ħajt ta' Berlin qiegħda tibni hitan ġodda fil-qalba tal-Ewropa tal-lum. Iva, id-dinja tilfet il-bilanċ illum u se nieħdu l-ħin sabiex insibu bilanċ ġdid. Qegħdin naraw reġuni eh, illum mhumiex stabbli, frontieri li mhumiex siguri, ċittadini inkwetati, it-terrorizmu qed jiżdied ħafna. Kull jum, kull imkien, f'kull ħin jista' jkun hemm attak terroristiku ħatmu aktar sikur il lume eh. Il-poter fid-dinja l-lum jinbidel il-ħin kollu Waqt il-konferenza ta' sigurta il-Prim Ministru Russu tkellem fuq iż-żmien tal-gwerra birda u e, iż-żmien il-ġdid tal-gwerra birda tal-lum ukoll hekk isa nispera li mhux meċin lej gwerra birda illum edin fi żmien eja ngħidu hekk ta' paċi birda Waqt il-konferenza ta' Minsk sentejni ilu jiena għat li l-Ewropa daħlet f'perjodu ġdid eh, il-kriżi tal-Ukrajna bidlet kollox tħilna f'fażi ġdida ta' żvilupp li jiena qed nitkellem eh, qed insejħilha il-cold peace time. Qed ngħidilha hekk għax ħadd ma jrid ikollu gberra, imma qed ngħid li hawn paċi birda għaliex qed naraw konfrontazzjoni fil-metodi ta' dak iż-żmien ukoll eh, gwerra ta' programanda, attakki ċibernatiċi u affarijiet oħra simili ċertu pajjiżi eh, naqsilhom naqsitilhom l-istabilità u allura għandna kriżi issa. Fejn mixin illum? et eh, naslu għal xi konferenza oħra jekk il-punent se jħalli din il-ħaġa, allura se tkun ħasra, irridu nuru karattru. We need to stand up. Rridu nqumu fuq saqajna u niddefendu il-vizjoni tagħna għall Ewropa Unita. Edin neħxu fi żminijiet ta' diffikultà għaliex dawk li jmexxu għandhom miri differenti fil- politika, eh, il-politika għandha teduka tagħti triq lid-demokrazija u mhux l ġlied imma jekk inti m'għandekx kawża, allura għandek eh, gwerra, għandek bżonn eh, għadu konvenjanti. Il-ġirien jistaw joħolqu sitwazzjonijiet bħal dan. Inti tista' tkisser dak kollu li għanna imma mbagħad tit ħafna ħin biex tibnieh u hekk qed nara qed jiġri llum f'ċertu partijiet tal-Ewropa lan ta' tal-politika u mhux li noħorqu konflitti ifriżati u nokkupaw il-pajjiżi ġirin tagħna fis-seklu 21 mhux għaqli illi eh, immexxu l-frontieri imma naħsbu lil lin mill-frontieri il politika għaqlija i li natu poter li ċittadini li noħolqu eh, soċjetajiet li huma liberi u tolleranti ma rridux imorru lura għazmin fejn il-poter il-gbar kellhom il-poter kollu ma nħallux il-politika tmexxina minn imniħirna Dak li ġara fl-Ukrajina jfakkarna illi eh, il-progress tal-bniedem ma jistax jiġi for granted. Ma rridux gwerra oħra fl ewropa imma sfortunatament illum għanna gwerra fl ewropa u din edha fl-Ukrajina. Għalina, għalija, il-Krimeja hija l-Ukrajina u l-Ukrajina hija l ewropa And I consider lifting U jien nikkonsidra li neħħu l-viża għaċ ċittadini tal-Ukrajina hija pass il qudiem biex nappoġġaw lill-Ukrajina ħalli nurruhom li aħna nappoġġawhom. Innuqas tarfin fuq il-passat, il-lezzjonijiet li ma tallimniex mill-Ewropa jibqgħu del fuq il-futur tagħna m'għandniex nagħtu ċans l popolisti biex jisruttaw dak li għandna u jbidlu il-passat kif jixtiequ huma. Jiena nilqa l-integrazzjoni ta' tifkira it-tifkiriet għandhom jibqgħu hemm għal ġenerazzjonijiet kollha. Dak li għandna ngħidu li żgħażagħ tagħna huwa xi ħaġa importanti illi l paċi mhix eh, xi ħaġa ben fatta rridu nipproteġuha. Il-paċi hija dritt tal-bniedem u hija wkoll stat ta' dritt. Kull ċittadin Ewropew żagħżugħ għandu jkun kapaċi jara kif u fejn saru ġlidiet passati u għaliex ma nix nerġaw nidħlu fi gwerra. Aħna ħlomna eh, f'dinja fejn ma jkunx hemm aktar gwerer imma nikkompetu biss fil-qasam tax-xjenza u tal-innovazzjoni l-affarijiet għandhom jisolvew fil-parlament u mhux bigwerra. Eh, eh, bi gwerra. L-Ewropa dik kienet il-ħolma tagħha u hekk tittamel. Illum għandna oċean ta' instabilità u l-Unjoni għandha numru kbir ta' kriżi, per eżempju il-Brexit possibbli, iż-żieda fin-nazzjonaliżmu, l-migrazzjoni, ma nistgħux inħallu l-Ewropa illi ta' fi kriżi morali, kriżi ta' nuqqas ta' solidarjetà, kriżi ta' valuri. Whether it is the migration Jekkux il-migrazzjoni u s-sanzjonijiet fuq Russja, aħna rridu nibqaw maqodin fl-imkien. Aħna familja fi krizi. U familja fi krizi tinaqat. U kull membru tal-familja irrit jati kontribut, irrit isolvi l-problema u mux kompli jżida. Bulgaria is proud to be il-Bulgarija kburija li dejjem kienet parti mis-soluzzjoni Ewropea u taħdem b'mod responsabbli ħafna. L-Unjoni Ewropea għandha sinifikazzjoni unika u leġittimità ukoll għaliex i taqsam ħafna regoli u uh, drittijiet fundamentali u hemm kooperazzjoni kbira bejn 28 stat membru wkoll. L-Unjoni Ewropea huwa proġett uniku għal paċi fej kull nazzjon huwa importanti. U fejnu fil-periferija jew le. Imma il-problemi il-kbar imorru li lin mill-frontieri tagħna u għandna bżonn sforzi flimkien il-kooperazzjoni ma diġ biss e, kwistjoni ta' għażla imma neċessità Edin naraw interessi kriminali brutali u trafikanti tal-bnedmin, per eżempju, illi jarqu ħajjet il-bniedem u għalek il-kooperazzjoni minn NATO u Frontex eh, huma xirqa għaliex qed jgħinu lin-nies li għandhom ħajjithom fil-periklu. Huwa essenzjali wkoll li nagħmlu differenza bejn dawk illi eh, jaħarbu għal ħajjithom u migranti illi qegħdin isibu eh, qegħdin eh, ifittxu perspettiva ekonomika aħjar. Il-kriżi ta' rifuġjati fl-Ewropa hija waħda kruċjali u uh, eh, etturi li għanna problemi serji fl-Europa għanna bżon deċiżjonijiet ah, eh, aħjar. Dan il-flus ta' migrazzjoni li qatt ma rajna bħalu qabel jirrikjedi eh, responsabilità u risposta minnaħa tal-istati membri kollha. Il-Bulgarija dejjem irrispondiet kemm fit-tajjeb u fil-ħażin. Aħna qegħdin fin-naħa tal-Vant u qegħdin propju fil-qalba ta' dan il-fluss ta' migrazzjoni. Il-Bulgarija ipproteġiet il-frontieri esterni tal-Unjoni b'mod eh, professjonali. Nimxu ma' Schengen, ma' Dublin, nuru solidarjetà ma' refuġjati u natu stat umanitarju il-dawk il-li huma l-kriterji. Il-Bulgarija u kol ukoll għandha l-impenji tagħha bħala stat membru u dan tlaħħa u dan tagħmlu tajjeb ħafna ukoll. U għandha tingħaqad ma' Schengen malajr kemm jista' jkun sigurta komuni tal- l-Unjoni Ewropea u l-politika tagħha. L-Unjoni Ewropea tappoġġa l-iskema ta' solidarjetà li se tagħti ehm, risistamazzjoni ġdid lil nies refugjati. Il-Bulgarija bdiet ukoll eh, starija konġunta u poġġiet is-sigurtà l migrazzjoni eh, bħala priorità. Il-Balkani illum qegħdin fuq qudiem net sabiex jipproteġu l ewropa Jena nixtieq nara l balkani isiru eh, ikunu fuq qudiem għas-solidarjetà fejn jitħlu minoritajiet etniċi u differenzi reliġjużi u koll. Aħna għanna politika barranija tajba u nixtieq nkunu ħbieb ma' kulħadd għaliex kulħadd fil-fatt u għandu bżonn jikkontribwixxi għal paċi u l-istabilità. Ġlieda kontra Ir-radikalizzazzjoni u t-terrorizmu huma biss eżempji oħra li l-Unjoni Ewropea u l-Balkani postom huwa flimkien il-proċess ta' integrazzjoni u koll huwa importanti sabiex il-Balkani ħalli warajom il-konflitti li kien hemm Eh, l-atroċitajiet li saru fil-passat jibqaw emmek eh, u issa iż-żmien il-inħarsu lejn relazzjonijiet b'saħħithom. L-inkunu ġara u ħbieb huwa fondamentali għal-politika. Il-Bulgarija għandha rwol importanti sabiex issaħħaħ l-arfin espert fir-reġjun napoġaw b'mod sħiħ il-kooperazzjoni reġjonali u naħdmu l-konnettività u l-integrazzjoni. Is-summit tal-proċess illi sar f'Sofija l-ġimgħa l-oħra ura il-suċess tal-presidenza bulgara u l-20 anniversarju ta' dan il-format illi eh, kien il-vuċi autentika ta' reġjun eżis ħbib. Aħna rridu ninaqdu flimkien żviluppaw strateġiji komuni aktar mill-li niblu fortizzi biex niddefendu l-interessi eh, nazzjonali Ma rridux noqdu nitkellmu niddiskutu biss, imma nimplementaw ukoll u nikkontribwixxu sabiex insolvu il-problema aktar ma jkun hemm politiċi ġodda ta' demografija, aktar naraw li huwa importanti li nagħmlu rabta ma' imsieħba li għandhom l-istess valuri tagħna relazzjonijiet transatlantiċi huma importanti strategikament ħalli naffaċaw l-isfida għal mudell demokratiku tagħna futur tajjeb għall ewropa ifisser illi għanna bżon modell ekonomiku ġdid li laħaq mal isfidi u jagħmel ukoll l-aħjar mill-opportunitajiet li hawn. Il-modell irid ikun dinamiku u miftuħ iridu eh, nilqaw mekkaniżmi u ma nqogħdux eh, nibżaw mill-kummerċ elettroniku, minflok għanna nilqaw u nużaw l-innovazzjonijiet tagħna bl-aktar mod produttiv possibbli. Europe, Europe must become a L-Europa trid tkun fuq ta' qoddim eh, f'dan iż-żmien eh, ta' żvilupp industrijali eh, ta' teknoloġija digitali, eh, l-Ewropa tal-ġejjien trid tkun Ewropa tal-imprenditori, l-Ewropa ta' teknoloġija, tal-innovazzjoni u iva. Irridu l li konna Ewropa dinamika, flessibli, eh, li kapaċi tadatta ruħa, waħda illi taqat u tmexxi. Imma xirridu namlu? Irridu i-prevenzjoni. Rridu naraw li mill-ewwel naraw xinuma l-elementi li u il-krizi rridu nifokaw rwieħna, nifokaw fuq krizi wahda, naraw nara kif nistaw nsalfuha b'mod effettiva u naraw soluzzjoni Ewropea nistgħu nofru rridu nieħdu pożizzjonijiet qawwija għaliex l-Unjoni tagħna tassew teħtieġ dan. U partikolarment meta jkun eh, diffiċli rridu naraw li jkun hemm negozjati, diplomazija, mhux niġġieldu, illa għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-għodot ma prova illi inti m'għandekx argumenti rridu naraw l-ewwel il-prinċipju mbagħad l-interessi illi naraw illi eh, mhux ninnegozjaw imma nsaħħu eh, l-integrità territorjali, s eh, l-inaliabilità tal ta' drittijiet tal-bniedem. Naħseb illi Iva għanna snin warajna ta' ħafna inċertezza, ta' riski Nafu li eh, l-ordni ta' dinja qed tinbidel u iva ħajkun hemm bżonn qabel nilħqu dan il-bilanċ il-ġdid f'dinja multipolari, eh, f'din eh, f'dan iż-żmien ta' tranzizzjoni irridu nibnu nibnu mill-ġdid ordni dinija ġdida permezz tal-isforzi konġunti tagħna, rridu nipproponu u nippromovu riformi strutturali istituzzjonali jekk hemm bżonn irridu nifhmu li jekk hemm differenza irridu nsolvuha bil-paċi u mhux eh, biġlidiet ta' propaganda nkella ta' proxy għaliex eh, inkella inħedġu dawk li huma responsabbli biex ikomplu jġibu iktar instabilità. L-Unjoni Ewropea hija xut xut ta' kuljum tarjeda li nejxu fl-imkien l-istorja turi eliminar sforzi kontinwi jekk ma nmux l-isforzi allura nitilfu eh, il-ġlieda. U dan nistaw naraw f'ħafna situazzjonijiet. Illum iktar minn qatt qabel irid ikonna fiduċja ġdida fil-fidalità, fil-proġett u fil-, fil, fil, fil, fil, fil, fil, fil, fil ħolma Ewropea. Rridu naqilbu din it-tendenza li għanna biex nuru iċ-ċittadini tagħna fejn mixin. L-Ewropa li għanna llum tressa iktar mistoqsijiet mill tweġibiet nafu li d-dinja li qed fija iktar insigura. Issa qed nitolbuhom in-nies biex ikunu iktar siguri. Kif ħanuruhom illi nistgħu ngħixu f'armonija mal-ġirien tagħna, il-bilanċ bejn id-dmirijiet u drittijiet naħseb illi rridu nura li d-dinja hemm barra imma l-ewwel qabel kollox iċ-ċittadini tagħna illi aħna nemnu u lesti illi insaħħu il-potenzjal tagħna. Il-kwistjonijiet pa' terrorizmu, migrazzjoni, il-kwistjonijiet eh, frizzati, naħseb dawn irridu nindirizzaw, mela xejn kella ħajkompli konna frustrazzjoni, tensjonijiet, eh, dan huwa importanti eh, u għandu e, wasanna biex nsaxħu l-infrastrutture tagħna kif ukoll il-politika komuni barranija u ta' sigurta. Pero nafu li madwarna għandna marginalizzazzjoni, esklużjoni, edukazzjoni ħażina, dialogu neffettiv, per esempio bejn ir reġuni bejn il pajjiżi din it-taħlita ta' problemi toħloq uh, ir-radikalizzazzjoni u terrorizmu jimbet. Il-terrorizmu e, jimbet fejn l-edukazzjoni tfalli. ħafna mit-terroristi u mill-ġelieda barranin huma Ewropej. U ejja ma ninsewx l-obbligu morali tagħna li nkunu uh, art ta' ħelsien uh, u ta' ħarsien ta' drittijiet uh, ta' dawk li huma oppressi, però eh, ejja naraw ukoll li ma nkunux soċjetà ta' drittijiet biss ma ta' responsabiltajiet l-integrazzjoni u l-edukazzjoni huma impenn għal soċjetajiet dġa diġà wkoll eh, għal dawn immigranti li qed jaslu. Rridu naraw li l-politiki tagħna jkunu eh, imsejsa fuq dialogu eh, mhux fuq ideat populisti mingħajr approċċ tangibli Nasab huwa diffiċli li wieħed jipprova illi dak li qed nippruvaw nagħmlu aħna huwa illi nagħmlu xi ħaġa minn wara dar iċ-ċittadini tagħna. Rridu nsibu bilanġ bejn il-valur il-valuri li aħna uretna mill eh, mis tal-Ewropa u dak eh, li għandu bżonn ċittadin modern, ġifiri sigurtà aħna nażlu kemm il-valuri u sigurtà però ma naħsibx li dawn huma kontradittarji, nistgħu nżommu l-frontieri siguri fl-istess ħin il-libertajiet u id-drittijiet fundamentali irridu naraw li ġum ħarsa. Naħseb illi eh, il-President de Gaulle darba qal li l-patrioti huma dawk li jħobbu l-pajjiżhom, in-nazzjonalisti huma dawk li eh, jobodu id-differenza. Illum iktar minn qatt qabel irridu iktar mill-patriottizmu, eh, ma rridux eh, ma rridux nazzjonalizmu aggressiv, però. Sinjuri, l-uniformità tal-prinċipji u l-inklusività ta' kulħadd dan il-proċess ta' integrazzjoni tal-Unjoni huwa kruċjali għal proġett Ewropew. Huwa ċar illi is-soċjetajiet tagħna huma differenti għandhom eh, reazzjonijiet eh, u avvenimenti eh, li ġalhom jirxu b'mod differenti, Ma dan huwa propju l-għana tal-Unjoni u m'għandux madana kollu jkun il-kawza li aħna nibdlu il-proġett Ewropew u kulħadd jitlaqa rriħu naħseb illi l-gwaljanza fl-impentana għandha rilevanza diretta għalik li l-identità Ewropea. Is-suspett li nistgħu naċċettaw li l-Ewropa tkun tista tiġi msejsa fuq ehm, miżuri fuq veloċitajiet differenti naħseb dan din hija dejja imsejsa fuq l-inugwaljanza. U naħseb eh, u għazbaljat li naħsbu li ċertu partijiet tal-Europa ma jistawx jizviluppaw, u għazbal li nejdu eh, li eh, il-Balkani per eżempju ma jistawx jizviluppaw. Ħażin li ma nemnux fihom. Naħseb irrelevanti mill-interessi li għanna u mid-differenzi jista' jkun hemm biss waħda. Solidarjetà ma' dawk il-pajjiżi li biex nejtek għadbu baqalum iktar xjaqtfu, partikolarment fi żmien ta' sfida. Din is-solidarjetà trid tmur linn mill-politika ta' koezjoni u irridu naraw tinkludi li tiġi inkluza f'kull politika Ewropea. Din id-diskussjoni ta' Ewropa veloċità differenti ħatibqa' imma aħna rridu eh, nxeklu din eh, anzi rridu nwarbu din l-idea ta' Ewropa la kert. Irridu eh, Rridu naraw li ma nidħlux relazzjonijiet eh, purament kummerċjali, se tagħmel tranzazzjoni. Kull pajjiż għandu eh, iva il-problemi tiegħu u naħseb eh, illi kien hemm metodi ħsiena illi nafu għal xi waslu fil-modi. Il-Bulgari, il-Bulgarija hija eżempju ta' pajis ehm, imdaqqas, mux daqsek kbir, ma li kien ma li kien ta' suċċess eh, fil-krizi tal-migrazzjoni li kena, kena deċizjoni diffiċli xnieħdu ma għat maħsibna li il-prinċip ta' solidarieta ħajkun medet għanna li il-frontieri li aħna dejjem minna li l-ġeografija ma tistax biddela ġveri aħna qegħdin fuq ta' qudiem Imma mm, inti tista' tbiddel ir-riski tal-ġeografija f'opportunità. Onorevoli membri tal-Parlament Ewropew ċertament eh, illi aħna maħniex eh, perfetti, ħafna drabi eh, mhux taf xejn jikkritikawna għaliex aħna maħniex perfetti, imma fil fatt aħna ħafna ħjar minn uħut. Irridu naraw li uh, Nindirizzaw il-kamp euroxettiku ma hija naraw ukoll daw kollha li huma favur l-Ewropa li jiex inkella l-falliment u disintegrazzjoni eh, ħajirbħu dawn jibatu allarm fals. L-istorja u rietna iktar solidarjetà, iktar empatija, eh, iktar liġi, iktar sinerġiji, iktar edukazzjoni, iktar integrazzjoni. Eh, Is-sur ġelu ġelef fil-ewwel wieħed li ġiel demokratikament qal li tista' tikkura d-demokrazija biktar demokrazija. Din hija l-unika duwa naħseb illi dan nistgħu nagħmluh mingħajr ma naqsu jew nwarbu l-valuri tagħna. U dan minni ħal iktar minn darba fl-imoddi naħseb li toleranza tagħna mhijiex fija. anzi għal kuntarju huwa simbolu ċar ta' determinazzjoni ta' saħħa tagħna biex niddefendu l-valuri tagħna. L-istorja tal-Unjoni għal-metna illi fi żminijiet ta' diffikultà hija biss integrazzjoni eh, li taħdem. L-unika arma li għanna għal paċi, sigurta u l-izvilupp eh, u l-integrazzjoni. Eh, Naseb illi memmuħat li kapaċi ikampa wahdu relevanti minn situazzjoni tijaw. Naseb illi għanna u la situazzjoni li mijiex wahda sostenibli ma wahda temporanja. L-sfidi eh, u dimna u ma tassew seri u għalek eh, ma naħsibx li nistaw indemmu eh, jew nkella nitfaw dan il-pis ta' responsabilta fuq ġenerazzjonijiet li jmiss, rridu għandu deċizjonijiet li noqogħdu sempliċement ikunu differenti mhux biżejjed, le rridu nindirizzaw il-kwistjonijiet irid ikollna pjan kif ħansolvu l-problemi. Hemm ħafna kriżijiet madwarna, waħda minnhom hija pereżempju li llum il-ġurnata r-Russja ma tappoġġax il-prinċipji ta' l-ordni internazzjonali kif inhum. Il-Kremlin qed jopponi et jiprova mm, jitfana u għet kontra liħor, u jiprova jiprofa inibbet inqassa fiduċja fil-qalba tal-proġett Ewropew qed jipprova jeqret il-sissien tal-Unjoni, jiġifieri l-unità, solidarjetà u l-istat ta' dritt. Moska. Moska bidiet propaganda qawwija fl-Ewropa li tipprova tgħaddi messaġġi ta' nuqqas ta' fiduċja, mhux ta' valuri, L-idea hija li propju teddet il-fiduċa tan-nies fl-Unjoni Ewropea u naħseb illi dan huwa l-ikbar periklu eh, illi nippruvaw eh, innaqru eh, din dan id-destin komuni dell-idea ta' integrazzjoni illi propju niftħu daw l bibien għal nazjonalizmu għal populizmu għal poteri l-gbar għal sferi ta' interessi illi propju japponu eh, il-prinċipju l-valuri u jider illi tjerna eh, xielom, jider illi aħna maħniċ għet eh, namlu progress u għelna mm, il-magna waqfet u għet nafsu il-break fuq Schengen u fuq punti oħra. Dak li għal-kontrarju rridu namlu u illi niftħu il-bieb illi ndaħlu nifġdijt illi nħarsu lejn xafaq ġdijt nibdew proġetti ġodda ta' integrazzjoni per eżempju, eh, dak li għanna bżon eh, u l-insaxħu eh, il-fondazzjonijiet tal-ordni u l-valuri tagħna, imma wkoll niftħu nadattaw irwieħna għal dinja dejjem tinbidel, irridu nintegraw u mhux nizolaw irwieħna, irridu nħarsu l-qoddim u mhux lura. L-Ewropa għandha ruol kruċjali x-telab u naħseb illi trid immobilizza ruħa biex eh, propju tibda proġetti ġodda ta' integrazzjoni. Eh, u rridu nagħmlu eh, differenza bejn it-teknika u l-kontenut, il-futur tal-Europa ma tantx u fuq direttivi manager ta' kriżi u x'nafjena le fuq il-kontenut fuq minn aħna verament U uh, ċinu dan? L-issa ta' dritt, per eżempju, il-futur tal-Europa jiddependi fuq il-fat li ma ninsewx l-ideja tal-gbar, ma noqdux um, nintilfu fuq uh, il-punti tekniċi, eh, ma nitilfux il-vizjoni tagħna, il-vizjoni għall-Europa tagħna, kif nistgħu nżidu uh, il-valur fuq il-valur ta' messerijietna u kif nistaw nibnu fuq il-valuri ta' messerijietna jena nistaqsi xkien fil-moħ ta' dawk li waqfu l-Unjoni. Sebajn sen ilu eżat wara il-devastazzjoni ta' tieni gwara dinija kulħadd fl-Ewropa kien jaf illi il-paċi hija biss possibbli meta il-pajjiżi eh, nazzjonijiet jiġu f'daqqa jikkoperaw bejniethom biex jagħmlu d-dinja futura possibbli. Bdew jintegraw, per eżempju, eh, il-settur tal-azzar, tal faħam l-idea ma kienx kienet li jdajfu l-istati nazzjonali, imma li saħħuhom permezz ta' unjoni. Il-Bulgarija kienet eh, dejjem dajfa meta kienet waħda imma l-Bulgarija llum hija b'saħħitha u gburija bħala membru tal-Unjoni u tan-NATO. Il-mistoqsija vera hija fejn nixtieq nkunu Ministru tal-2030 jew kellha l-2050 ċertament nistgħu eh, nkunu qed insolvu l-migrazzjoni d-dejn u seħu li ma kriżi tridu imma naħseb aħna irridu sempliċement ngħaddu minn kriżi għall-oħra, rridu nagħmlu mill-ħidma tagħna sempliċement maneġjar ta' kriżi, din hija xi ħaġa li titbiet mill-viżjoni, mill-ħolm tagħna hija nkomplu noħolmu kif għamlu missirijietna, ejja nkomplu u noħolqu magni ġodda u proċessi ġodda ta' integrazzjoni li konna CFSP eh, eh, u CSDP eh, ġodda, issu digitali wahdini, issu tal-kapitali, u xnafjena, l-Unjoni Umanitarja, ija komplu namlu l-istoria, storja ta' Unjoni b'saħħita pajizi onja. U jekk ninsew jew ma jkonniex iktar kawza, xaħat xaħat jiffoka fuqna u jgħidilna isma' Għadu tajjeb dan. Jekk nieqfu niktbu l-istorja xi ħadd ħajħu postna. Xi ħadd jista' jeżes s tagħna, il-dawn irridu ngħidulhom isma' ħanatu doza oħra ta' fiduċja li ċittadini tagħna. Ejja nagħmlu dan issa u flimkien. Grazzi. Grazie, Sur President, għal dan il-diskors ta' sew eh, imqan għal u eh, inkoraġġanti, grazzi wkoll tal applaus Naħseb nistgħu ngħidu li dan kien diskors eh, għal-bien u tistgħu taraw mir-reazzjoni tal-kamra li ħafna minn ħafna minn dawk fl-awla jaqsmu l-fema tiegħek emmi iva dawk kelima ma qablux jen jien parti mill-ewwel grupp nemmen il-diskors tijak kien wieħed albini u li anqal.